So I, I propose that we continue our work by the... Mela, inkomplu issa bil-workshop il-futur tal-liġi tal-Kumpanija Ewropea. Dan huwa suġġett ta' importanza kbira kumpanija fl-Unjoni Ewropea. Id-digitalizzazzjoni tal-amalgazzjonijiet ta' kumpanija u uh, divizjonijiet ukoll għanna zoċ esperti maħna, signori Vanessa Knapp. Um, u il-professur Jessica Schmidt. Il-professur Schmidt hija akademiku brillanti mill-Università ta' Beirut L-ewwel imma għandna l kelma professur Knapp. Good morning, ladies and gentlemen. Lodwa tajba, signori, u eh, grazzi jena tassew kontenta li għandi din l-opportunità li nkellimkom dwar eh, digitalizzazzjoni u l-impatt tagħha fuq il-liġi tal-kumpaniji. Sitt li kun utli illi nibda bil nispjegalkom is-sitwazzjoni attwali kif inhi F'ħafna każijiet eh, l-liġi ta' kumpaniji fl-istati membri nkitbet qabel id-digitalizzazzjoni, ġifiri f'ħafna każijiet iktar minn mit sena ilu. Ġifiri l-liġi nkitbet eh, eh, għabbażi ta' l-użu ta' kollox miktub fuq il-karta sabiex il-kumpaniji u ċerti pajjiżi diġa għamlu dan, bħal per l-Latvija, Danimarka u ir-Renju Unit U dan ifisser li f'dawk il-pajjiżi fejn saru bidliet wieħed jista' jwaqqaf kumpanija billi mmur online, jiddaħħal informazzjoni dwar il-kumpanija wara li tkun ġiet formata online u l-kumpanija u l-azzjonisti jistgħu jikkomunikaw bejniethom permezz tat-teknoloġija diġitali huwa faċli wkoll li l-pubbliku jikseb informazzjoni dwar il-kumpaniji online imma mhux l-istati membri kollha huwa possibbli dan. L-Unjoni Ewropea diġa ħadet xi passi biex tippermetti li l-kumpaniji japprofetaw ruħom il-teknoloġija digitali għalek per eżempju l-istati membri diġa għandhom jiżguraw li ċerti dokumenti jistaw eh, jiġu prezentati b'mod elettroniku u il-BRIS inħoloq sabiex il-reġistri differenti tan negozju jkunu eh, jistaw jaqsmu informazzjoni bejnietom taħt il-direttiva ta' trasparenza u ta' drittijiet tal-azzjonisti il-kumpaniji kwotati għandhom il-possibilità illi jużaw mezzi ta' komunikazzjoni elettronika jekk iridu sabiex jikkomunikaw mal-azzjonisti tagħhom imma l-ewwel hemm bżonn li l-azzjonisti jagħtu l-approvazzjoni tagħhom u dan skont ċerti kundizzjonijiet. Skont il-regolament tal-EIDAS Eh, jippermetti il-kumpaniji jużaw il-skema elettronika ta' identifikazzjoni biex ikollhom aċċess għal servizzi oħrajn, stati membri oħrajn fejn teżisti EID. Eh, e jiġifieri fuq livell Ewropew diġà teħdu xi passi, imma dawn huma ftit. Meta wieħed jaħseb dwar il- kwestjonijiet li rigwardaw digitalizzazzjoni fil-liġi soċjetarja hemm ħafna affarijiet li rridu nżommu f'moħħna l-ewwel huwa importanti li konna approċċ neutrali teknoloġikament. Aħna ma nafux kif se tiżviluppa t-teknoloġija minna u ħames snin oħra, imma anki żmien hawn xhur oħra tista' tkun inbidlet għalhekk aħna ma rridux illi konna partikolarment teknoloġija partikolari f'xi rekwiżit partikolari. Issa jekk il-kumpaniji se jużaw it-teknoloġija eh, diġitali, irridu naraw l-ispejjeż u l-benefiċċji li se jinkisbu permezz saħħa. Ħaġa oħra huwa li Eh, mux kullħat għandu l-istess ħer li juża il teknoloġija digitali, jista' jkun hemm imprenditur żagħżugħ illi jrid iwaqqaf negozju ġdid u huwa kuntent bit-teknoloġija digitali jrid juża biex iwaqqaf il-kumpanija tiegħu u jħaddem il-kumpanija b'dak il-mod. Imma min-naħa l-oħra jista' jkun hemm azzjonist f'kumpanija eżistenti li ma tantx iħossu komdu juża il teknoloġija digitali u jixtieq ikompli juża id-dokumenti fuq il-karta li xekk mdorri membri għalhekk kull azzjoni f'dan il-qasam titqis iż-żewġ estremi. U naħseb ħaġa oħra li rridu nżommu f'moħħna hija li ħafna drabi nistam namlu ħafna progress fi digitalizzazzjoni permezz tal-qsim tal-aħjar prassi, ġifiri mhux dejjem hemm bżonn li noqogħdu imbidlu l-affarijiet propju mill-qiegħ. Em, zewċ oqsma ewlenin li rridu naħsbu fuq digitalizzazzjoni tal-liġi soċjetarja l ewwel net il-komunikazzjoni ma' reġistri tan-negozju u mbagħad il-komunikazzjoni bejn il-kumpanija u l-azzjonisti tagħha. Fl-ewwel każ il-komunikazzjoni bejn ir-reġistri tal-negozji kif għattilkom ċerti stati membri diġà jippermettu lil dak li jkun jifforma kumpanija online. Dan jista' jsir fid-Danimarka, Franza, l-Irlanda, l-Litwanja, l-Polonja, Renju Unit fost oħrajn u stati membri oħrajn irridu illi ikun involut notar pala fil-proċess ta' twaqif ta' kumpanija. U Wieħed jista' jistaqsi eh, nistgħu digitalizzaw din il-parti tal-proċess. Mbagħad jekk in-nies se jiformaw kumpaniji online, ikun utli ħafna li kiku jkun hemm xi dokumenti kostituzzjonali standard sabiex il-persuna li se twaqqaf il-kumpanija tista' tużom. Dan jistaw jibdluh jekk iridu imma bekk ikunu jistgħu iħaffu il-proċess. Bħalissa la darba wieħed ikun Eh, waqqaf il-kumpanija hemm aktar dokumenti li wieħed irid jippreżentom fażi ulterjuri eh, informazzjoni li wieħed jista jippreżenta b'mod elettronik irid imma ħafna drabi reġistri tan-negozji jitolbu ferm aktar informazzjoni u għalhekk ikun utli kieku il-kumpaniji kollhom il-possibilità li jagħtu l-informazzjoni online u mhux biss l-informazzjoni ewlenija Ah, n-nies jitħasbu meta wieħed irid eh, jagħmel affarijiet online dwar is-salvagwardi u dan huwa element importanti kif wieħed jista' jiżgura li ma jkunx hemm frodi li jkun hemm ir-rispett ta' rekwiżiti ta' tħassil tal-flus, eċċetera. U l-istati membri li diġà jagħmlu dan l-unna illi eh, eh, eh, faslu prassi tajba li tista tinqasam sabiex ikonna dawn l-standards minimi li jistaw isegwu persuni li jixtiequ jagħmlu dawn l-affarijiet online Issa jekk inti eh, membru tal-pubbliku li se jkollok se tikseb aċċess għall-informazzjoni mir-reġistru kif tista' tiksbu dan l-aċċess bħalissa jekk huma jagħtuk kopja stampata tal-informazzjoni titkun kopja ċertifikata, ma jekk jagħtuk kopja elettronika jridu biss jiċċertifikaw li hija kopja eh, autentika jekk inti titlobhom jagħmlu dan li ħaġa pjuttost stramba Eh, eh, eh, jiena naħseb illi anki l-informazzjoni motija forma elettronika għandha wkoll tkun autentikata. Iridu naraw ukoll informazzjoni l-użu li jista' jsir mill-informazzjoni mill-reġistri tal-negozji Eh, per eżempju il ferata tal-kumpaniji jew fużjonijiet transkonfinali. Imma naħseb la darba għanna din is-sistema ta' interkonnessjonijiet, naħseb li tkun ħaġa tajba li tintuża għal eh, informazzjoni aktar wiesa fuq il-komunikazzjoni bejn il-kumpaniji u l-azzjonisti u oħrajn. Naħseb illi għanna nistaqsu il-kumpaniji kollha għandhom ikollhom il-possibilità li jużaw it-teknoloġija digitali fil-komunikazzjoni tagħhom jekk jixtiequ jagħmlu dan u l-istati membri għandhom ikollhom il-possibilità li jimponu fuqhom li jagħmlu hekk dan jista' jkun utli għall-kumpaniji għal bosta raġunijiet, pereżempju l-kumpanija tista' tibgħat informazzjoni dwar laqat mod elettroniku jagħtu informazzjoni dwar ir-rapport annwali u l-kontabilità, informazzjoni dwar id-drittijiet li għandhom l-azzjonisti biex jaqilbu intejbu il-titli u forsi anke xi takeovers tal-kumpanija da kollu din l-informazzjoni tista' tingħata b'mod elettroniku. Tiswan as flus u tkun eh, issib b'mod aktar maġġel. Issa anki għanna tal-azzjonisti jekk jivvotaw, jew inkella l-agenda tal-laqja jew u riżoluzzjoni dan ukoll jagħmel il-ħajja tagħhom ferm aktar faċli. Kif għattilkom qabel naħseb illi rridu naħsbu ukoll dwar protezzjoni għall-azzjonisti illi ma jridux jużaw komunikazzjoni elettronika u jridu jużaw il-mezzi tradizzjonali Għattilkom il kumpaniji ikkwotati diġa għandhom il-possibilità li jużaw it-teknoloġija digitali sa ċertu punt, imma din il-possibilità ma tantx qiegħda tintuża daqskemm wieħed jistenna u ħafna drabi għaliex hemm dubji dwar il-pożizzjoni tagħhom taħt il-liġi nazzjonali jekk it-teknoloġija ma taħdimx sew u jkun utli jekk l-istati membri jistgħu jkunu mħeġġa biex jidentifikaw jekk hemmx dispożizzjonijiet fil-liġi nazzjonali tagħhom li għamluha diffiċli għal kumpaniji fil-prattika biex jinqdew mit-teknoloġija diġitali u forsi nistaw ukoll naqsmu l-aħjar prassi dawk il-kumpaniji li jużaw it-teknoloġija digitali b'suċċess jistaw jaqsmu dan l-arfin u eh, dan kif jaħdem fil-prattika ma' kumpaniji u azzjonisti u nies oħra li huma interessati. Naħseb illi hemm benefiċċji potenzjali b'mod partikolar kumpaniji ikkwotati diġà għattilkom kif jistgħu jaqsmu l-aħjar prassi eh, fuq il-laqat tagħhom u naħseb l-użu ta' format standard tal-informazzjoni jista' jkun utli wkoll pereżempju jekk inti qed tagħti informazzjoni dwar affarijiet li sejġu diskussi waqt laqgħa tal-azzjonisti jekk l-informazzjoni tingħata format standard ikun iktar faċli li dina tiġi trasmessa eh, tintbat iktar malajr u jkun aktar faċli sabiex in-nies jifmu dik l-informazzjoni li qed tingħatalhom. Nistaw u koll nużaw il-teknoloġija digitali biex tejna nidentifikaw minnuma l-azzjonisti u l-investituri nistaw noħorġu bil-proof of entitlement li tkun standard li għadu kollu dritt li jivvota jew jattendi għal laqa jew inkella dak li kun li jaddotta rappresentant permanenti sabiex l-informazzjoni ma tintbaċ li l-lom illi xaħat li għati rappresentom u ta' jgħidu l-kumpanija kjoġbo kiba din l-informazzjoni digitalment li din il-persuna minn flok tibatu għalili. Emmin għalu kol, illi eh, eh, il-laqat fiziċi, imma l-fejn isiru forsi jistgħu jisiru isiru fuq eh, l-internet mod digitali irridu noqogħdu attenti għal xorta jkun hemm il-bżonn li l-azzjonisti jingħataw l-informazzjoni, l-azzjonisti jridu kollu l-possibilità li jistaqsu l-mistoqsijiet u l-kumpanija titweġibhom, irridu naħsbu wkoll dwar jekk għandx bżonn ta' protezzjoni, jekk hemmx bżonn li numru minimu ta' azzjonisti jitolbu li l-laqa issir fizikament jekk hemm bżonn aħna ikonna ħafna laqat permezz ta' Skype u forsi l-kumpaniji jistgħu jużaw sistema simili biex ikollhom laqa hekk imsejħa elettronika. Hemm oqsma oħrajn ukoll fejn il-kumpaniji jistgħu jużaw it-teknoloġija diġitali biex tgħinhom. L-ewwel forsi jistgħu jużaw il-website iktar jekk wieħed ikun jista' jirreġistra fil-website eh, jkollok URL jew resource locator f'reġistru mbagħad forsi dana tista' tintuża eh, biex tingħata l-informazzjoni li wieħed irid jagħti skont il-liġi miflok ma pereżempju daqjamilha fil-gazzetta ek tisman as flus. Umbat, jekk forsi għandi xikunem ċertu informazzjoni obbligatorja fuq dak is-sit web l-isem tal-kumpanija, il-numru ta' identifikazzjoni tal-kumpanija, u jekk forsi eh, jekk eh, il-pubbliku għandu xikollu aċċess liberu għal dik il-paġna. Il-kumpaniji u koll u ma mitluba mill-liġi nazjonali taħħom li jżommu ċerti records, per eżempju, tal-azzjonisti, jew inkella ta' diretturi u informazzjoni oħra. U naħseb ikun utli li l-kumpaniji kollha iżommu din l-informazzjoni b'mod digitali Xi kultant il-liġi tal-kumpaniji ta' drittijiet l-azzjonisti u partijiet terzi li kollhom aċċess għal dik l-informazzjoni u jkun utli li kif ikun nies jistgħu jitolbu aċċess għal dik l-informazzjoni b'mod elettroniku minflok ma jqogħdu jibgħatu itra fuq il-karta biex ta' aċċess. Imma forsi rridu noqogħdu attenti dwar dan id-dritt tal-aċċess jekk il-kumpaniji se jagħtu l-informazzjoni b'mod elettroniku lil dak li jitolbuha, ħafna drabi jkun hemm xi tħassib dwar din l informazzjoni għalfejn se tintuża b'mod partikolari li tkun tinkludi email addresses, etc. Għalhekk irridu naraw jekk kumpanija għandi xi kollha l-possibilità li tapplika l qorti jew amministratur u tajt le din l-informazzjoni ma rridux nibtuha b'mod elettroniku għaliex aħna mħassbin dwar il-mod li se tintuża. Qasam ieħor li rridu naħsbu fuq huma il- kontratti u l esekuzzjoni tal-dokumenti mill-kumpaniji. Il-kumpaniji jistaw jitlu f'kontratti b'mod elettroniku xinija firma elettronika fil-kontest ta' kumpanija u l-liġi tal-kumpaniji se jkollha dispozizjoni dettaljati ħafna dwar dak li tittamel kumpanija biex tidħol f'kontratt u jekk dana hux kompatibbli ma' l-użu ta' teknoloġija digitali. Kultant naraw li l-liġi tal-kumpaniji titlob dokumenti aktar formali sabiex ikun hemm rekwiżiti addizzjonali li wieħed irid isegwihom għalihom ikun utli jekk dawn it-tipi ta' dokumenti jistgħu jsiru uh, eh, elettroniċi wkoll. Jiena nittama illi bekk eh, tajtkom ideja tal-possibilitajiet illi għandhom il-kumpaniji biex jużaw it-teknoloġija digitali. Naħseb li potenzjalment hemm benefiċċji kbar mhux biss għal kumpaniji manki għall-azzjonisti u għal-regolaturi li jagħtuhom l-informazzjoni u anki għalina bħala pubbliku li nkunu rridu nsibu aktar informazzjoni dwar il-kumpaniji u fejn il-liġi ta' kumpaniji nazzjonali hija ta' ostalu ostakolu sabiex dan isir ikun utli jekk aħna naħsbu dwar kif nistgħu neliminaw dawn l ostakoli sabiex il-kumpaniji jistaw igawdu mit-teknoloġiji digitali. Naħseb approċ faċilitattiv sabiex il-kumpaniji jistaw jinqdew b'din it-teknoloġija digitali ikun utli ferm jekk għana se nitolbu li l-kumpaniji jużaw it-teknoloġija digitali, irridu noqogħdu attenti, irridu naħsbu dwar jekk ir-rekwiżiti mux proporzjonali u kost eh, effettivi, jekk eh, l-approċċu wix neutrali teknoloġikament u jekk hemm xi salvagwardji xirqa għal l-użu ta' teknoloġija. Grazzi ħafna tal-attenzjoni jina l-esta l-inwieġa bil-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni. Naħseb illi nistaw nieħdu mistoqsija. Signora Komodini. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President, iktar mill-mistoqsija għandi żewġ kummenti. il-kellima għalqet billi għalet illi pajjiżi fejn hemm impedimenti għat teknoloġiji digitali u jiena iva naf li hemm pajjiżi fejn jeżistu dawn l-impedimenti fil-liġi nifisa imma hemm ħafna li qed isir diġitalment fil-kumpaniji anki f'dawk il-pajjiżi fejn il-liġi ma tippermettix l-użu ta' teknoloġiji digitali u naħseb li irridu naraw eżattament x'inhu għaddej ta' anki l-prassi tajba li teżisti diġà. Ħafna mill-liġijiet qed ikunu interpretati pala li jippermettu komunikazzjoni bħal per eżempju notifiki li jkunu validi anki jekk dawn isiru permezz ta' teknoloġija digitali u ħafna drabi il-mod kif dawn il-kumpaniji jippermettuh dan huwa li jitolbu il permezz ta' min qed tkun qed jirċievi l-informazzjoni u li dawn jirrikonoxxuhom bħala notifiki validi. Rridu naraw x'inhu diġà qed isir u nibdew billi nippromovu il-prassi tajba għaliex tanna diġà qed isir fil-fatt u hemm ħafna reġistri li diġa' jipprovdu eh, formati standard, il-preżentazzjoni diġitali tad dokumenti u anki il regolament tal-notifiki diġitali naħseb illi il-reviżjoni m'għandix tkun tali illi iżid l-ispejjeż u l-burokrazija sempliċement sabiex wieħed ikollu il-ħtieġa ta' rikonoxximent ta' dak li diġa qed isir. Għalhekk naħseb li l-ewwel ħaġa li għandha ssir hija l-analiżi bir-reqqa tal-prassi tajba li diġa teżisti. mbagħad ħaġa oħra. Kultant meta wieħed jitkellem ma' prattikanti fil-qasam illi forsi ikunu imdorrijin li jagħmlu l-affarijiet mod aktar tradizzjonali, e sessjonijiet ta' ħasil tal-flus, frodi, protezzjoni ta' data tal-utenti u kwistjonijiet bħal dawn. U naħseb illi sta għall-Unjoni Ewropea bħala um, fuq il- fuq linja ta' qoddim fis-suq digitali uniku li jikkonvinċi lill utenti li l-proċess digitali jinkludi ċerti elementi ta' sigurtà u u illi għanna bizzejet odot biex nindirizzaw dawn il-problemi. Għalek naħseb illi irridu l-ewel qabel kollox naraw xinu ma l-ostakoli għall-użu ta' proċessi digitali f'dan il-qasam. Umbat wara eh, nivolvu dawk li jaħdmu fil-qasam sabiex joffru na soluzzjonijiet għal dawn il-problemi għal xina ninsab ċerta illi jeżistu dawn is-soluzzjonijiet. Iva jiena naqbel ma dak illi qatt Eh, Signora Elizabeth Wall mir Royal Society of England and Wales. Ma nafx fejn qiegħda. Sinjura Wall. Kommissjoni? Kommissjoni tixtieq tajt xi ħaġa? Iva, grazzi ħafna, Signora President, u Lord odwa tajba. Jiena mill taqsima fil-Kommissjoni tal-Liġi eh, tal-kompaniji u jiena tassew kontenta li għanna din l-opportunità li diskuti ta' suġġett illum l-aspetti digitali tal-liġi tal-kompaniji u ma propju fil-qalba ta' xol ta' eh, eżami li għedin namlu fil-taqsima tana. Ta u fl-istrateġija ta' suq uniku tas sena li għaddiet aħna għadna illi dak li rridu nesploraw aktar u għalli il-fat li e, naraw kif nistan namlu l-użu ta' odo digitali iktar faċli għal kumpaniji tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. Għalli kiena tassew kontenta illi Vanessa Knapp li hija u kol kif għattin tistess, Signora President, membru tal-Advisory Expert Group illi aħna għanna fil-Kommissjoni u illi tatina e, il-pariri asmet maħna xie ideja tawnek u napprezzaw u koll diskussjoni mal-membri. Aħna se nisimaw b'attenzjoni kbira sabiex nisimaw il-punti differenti li jissemmew, aħna irridu naraw jekk nistawx noħorġu b'inizjattiva lejn tmim is-sena d-dieħla u eh, aħna għadna fil-bidu fażi bikrija tal-ħidma tagħna kellna Eh, xi laqat kien hemm ukoll xi eh, membri tal-Parlament li parteċipaw. Aħna nedejna studju koll sabiex ikonna xi data ekonomika għalhekk għadna fil-fażi ta' esplorazzjoni. U f'dan il-kontest dan il-workshop tal-lum verament uh, wasal f'waqtu u napprezzawh. Jiena nixtieq nistaqsi l-Senjura Knapp Inti tkellimt dwar l-importanza tal-prassi tajba u li għanna naqsmuhom dawn il-prassi tajba dawn li tlet pajjiżi illi għandhom diġà liġi. Għandhom eżempji ta' prassi tajba eh, dan hemm xi modell illi eh, jista' japplika għal liġi tal-Unjoni Ewropea, pereżempju mbagħad mistoqsija oħra għandek inti ideja tal-importanza ta' digitalizzazzjoni fl-istati membri hemm xin hemm problema jekk forsi għaliex forsi l-infrastruttura ma teżistix jew mhux biżejjed f'ċerti reġuni, etc. Għandek eh, informazzjoni ta' ġewwa fuq dawn? Grazzi fuq l-ewwel mistoqsija fuq l eżempju ta' prassi tajba. Naħseb illi dana diġa qed isir kien jidur li li eh, kien konferenza tal-reġistri differenti tal-negozju f'Wales f'Mejju ta' din is-sena. U eh, f'dik il-konferenza eh, propju hekk kien hemm sim ta' prassi tajba bejn ir-reġistri tan-negozju differenti. Il-konferenza damet postajim u til-kwistjoni ta' il-formazzjoni ta' kumpaniji online u ta' prezentazzjoni ta' dokumenti eh, kien suġġett ewlieni. Kollega tiegħi mid-Danimarka tkellmet ħafna mal-Reġistru tan-Negozji fid-Danimarka u naħseb li huwa possibbli li l-użu ta' formuli standard Eh, online jista' jkun utli ħafna sabiex aħna niżguraw illi ir-reġistru eh, jirċievi l-informazzjoni li għandu bżonn għaliex hekk l-informazzjoni ma tkunx tajba ma tistax tgħaddi għal fażi li jmiss fil-proċess għalhekk naħseb id-diġitalizzazzjoni fija nfissa tista' tkun utli ferm anki għal din ir-raġuni u naħseb illi l-skambji ta' prassi tajba diġà bdew Dan huwa importanti daqs kemm huwa importanti li tiġi emendata il-liġi. Issa Fuq il-diffikultajiet jiena ma nafx hekk danux marbut mal-infrastruttura digitali jiena minix espert f'dan il-qasam jiena avukat imma jista' jkun li ċerti stati membri illi huma propju fuq il-linja ta' uddin fuq l-avangwardja fl-użu tal-teknoloġija digitali fil-dan il-qasam tal-liġi tal-kumpaniji naħseb mill-istħarriċ u r-riżultati li ħarġu propju dan il-ġimgħa Walli għalli il- penetrazzjoni ta' teknoloġija digitali fil-pajjiżi li għandhom per eżempju um, internet veloċità olja. Ovvjament, iktar ma il-popolazzjoni tkun imdorrija illi tuża din it-teknoloġija ta' kuljum, iktar hemm ċans illi jkunu jridu jużaw l-istess teknoloġija fin-negozju u naħseb li l-oppost huwa veru wkoll jekk wieħed ma tantx ikollu aċċess għall-internet il-veloċità tkun baxxa inqas inti se titħajjar illi tuża t-teknoloġija eh, diġitali biex tifforma kumpanija jew biex tippreżenta ċerti dokumenti online. Eh, Evelyn Rig. Grazzi. Evelyn Rig nek joġoba. Grazzi ħafna. Mistaqsija ġenerali il-problema tal-letterbox companies, dawn il-kumpaniji, qed jaħdmu aktar u jħadmu u bekk ċertu lakuni qed ukoll jintużaw biex jevitaw taxxa u biex jevitaw ukoll kontribuzzjonijiet tas sigurtà soċjali. Bekk. Sandi ma punt jista' jkollna proposta sabiex intejbu s-sitwazzjoni fir-rigward ta' dawn it-tipi ta' kumpaniji letterbox. Jekk ma neliminawhomx għal kollox. Is-Sur Radev. Grazzi, President. Qed nitkellmu dwar l-aqwa prassi. Bekk xtaqt naqsam kom xi prassi li għandna l-Bulgarija. Fatt għal aktar minn 10 snin qegħdin nitkellmu dwar ir-reġistru elettroniku u ħames snin ilu ħadna pass il qoddim Dawn il-kumpaniji ta' azzjonisti huma obbligati illi jissottomettu il dokumenti il tagħhom mod elettroniku bekk dokumenti oħra eh, brabta mal-operat tagħhom u mbagħad ukoll jistgħu wkoll jiġu prezentati online ta' mhux qed joħloq problemi għal kummerċanti, għal negozju, għal kontrarju. Il-proċedura essi aktar effiċenti. U dokumenti qegħdin jaslu għand ir-reġistru b'mod aktar effikaċi. Mbagħad l-element ta' frodi jekk tana kollu isir mod elettroniku, pero dana jider li mhux minnu għaliex il-perċentwal tal-frodi huwa perċentwal negliġibbli. Allura, iva, kellna aħna minħatana tħassib dwar id-digitalizzazzjoni. Pero kifett, fil-prattika din il-ħaġa mhix eżistenti. Grazzi għal dan l-intervent. Signora Knapp, Iva, dwar dawn it-tipi ta' kumpaniji letterbox, jekk qed nifhem sewwa, tħassibu dan illi dawn il-kumpaniji jintużaw biex jevitaw il-ħlasijiet ta' taxxa ta' sikurtà soċjali u forsi t teknoloġija tista' tejjeb is-sitwazzjoni. Naħseb illi ċertament is-sitwazzjoni mhux se tkun armilli ma nistax nimmaġina għalfejn għandu jkun hekk, partikolarment jekk naqsmu b'mod aħjar l-informazzjoni fost reġistri differenti, kollox jista' jmur għall-aħjar għaliex ikun aktar faċli li identifikaw il-kumpaniji u dawk li nsibu wara dawn il-kumpaniji bekk inħoss li dan huwa pass pożittiv il-qudiem. Grazzi. Issa nisimgħu l professur Schmidt, it-tieni kellimatana. tagħna li se tkellimna dwar il-fużjonijiet, divizjonijiet u trasferimenti ta' sedi. Professor Schmidt fidejk jek joġbok. Grazzi ħafna u għatawnu l-kbir għalija li niġi nistidna għawnek biex niprezenta studju dwar dawn il-fużjonijiet, divizjonijiet u trasferimenti ta' sedi fuq livell transkonfinali. Fil-prezentazzjoni tiegħi l-ewwel xta' nagħtikom ħarsa ġenerali tas-sitwazzjoni attwali wara nitkellem dwar fużjonijiet transkonfinali mbagħad id-diviżjonijiet kif ukoll trasferimenti ta' sede jew konverżjonijiet wara nitkellem ukoll dwar l-implementazzjoni leġislattiva. Mela nibda is-sitwazzjoni attwali. Bħalissa il-Liġi Ewropea tagħti qafas speċifiku għal ċertu tipi ta' fużjonijiet transkonfinali għal dawn il-kumpaniji ta' responsabilità limitata, il-CBMD, għal dak li għad taħt id-direttiva UCITS għal trasferment ta' titoli. Umbat, hemm possibilità ta' formazzjoni ta' SE jew SCE u dana permezz ta' fużjoni transkonfinali għad diviżjonijiet. Bħalissa memx qafas Ewropew eżistenti. Trasferimenti ta' sede dan huwa regolat għal SCs u l-SCEs. Madana kollu. Il-Qorti tal-Ġustizzja iddeċidiet f'każ partikolari li dawn il-fużjonijiet jistgħu wkoll jiġu stabiliti minħabba l-libertà ta' stabiliment u allura entitajiet taħt artiklu 54 ta' TFEU anki jekk mhux koperti mis cbmd jistgħu ikollhom fużjoni. Minn barra dan, il-qorti indikat li fil-kas Cartesio u anki fil-kas Vale li dawn it-trasferimenti ta' sedi jistaw jitqisu pala konverzjoni u wkoll huma protetti mill-libertà ta' stabiliment. Bekk il-libertà ta' stabiliment u kol tmur lilin mill-libertà ta' konverżjoni u allura naraw li d-diviżjonijiet ukoll huma parti mit-transformazzjoni li wkoll trid tiġi koperta mill-libertà ta' stabiliment. U allura dak li għandna taħt artiklu 54 ifisser li jkun hemm ukoll libertà li jkun hemm diviżjoni iżda dawk loqsma fejn m'hemmx għafas legali ċar il-libertà ta' fużjoni, ta' diviżjoni u konverzjoni huma illużorji. L-inċertezza legali kif ukoll livello li ta' falliment ifisser illi entitajt legali jaqtaw qalbhom milli jippruvaw jagħmlu hekk. Issa, indur lejn il-kwistjoni jekk hemmx bżonn leġislazzjoni fir-rigward ta' fużjonijiet transkonfinali. Il-qafas legali illi għandna hawnhekk għal kumpanija b'responsabilità limitata toffri sigurtà legali kif ukoll tintroduċi spejjeż ta' tranzazzjonijiet. In-numru ta' dawn il-fużjonijiet żdied b'mod sinifikattiv. Iżda hemm numru ta' problemi u diffikultajiet illi joffru xkiel għal dawn it-tip ta' fużjonijiet dawn id-diffikultajiet u ostakli għandhom xjaqsmu ma l-ambitu limitat ta' CBMT, protezzjoni għal partit interessati u anki xkil prattiċi u legali bekk hemm il-bżon il jkun hemm reviżjoni ta' CBMD. Kif jiena spiegajt fid-dokumenti għaj, għanna nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. L-ewwel, skont l-ambitu tal-libertà ta' stabiliment, L-ambitu ta' CBMD għandu jiġi estis għal-entitajiet legali kollha fi dan il-tifsira ta' artiklu 54 ta' TFMU, e TFEU. E Umbat għanna jkonna armonizzazzjoni biex bekk ikonna bizzejt protezzjoni għal sistema ta' protezzjoni esposta biex bekk il-kredituri ikollhom drittijiet ta' salvagwardi adekwati minn dawk li jagħmlu l-fużjoni. Umbat, il-protezzjoni għall-azzjonisti minoritorji u kol trid eh, tiġi armonizzata, ġifir għandu għandhom jkollhom id-dritt illi joħorġu kumpens adekwat u dritt ukoll li jkollhom aktar kumpens f'każ ta' eh, ratio ta' li jkun inadekwat. Umbat, irrid ikun hemm ċertu eżenzjonijiet għal rekwiżit ta' rapport ta' fużjoni meta dina ma tkun xi ħaġa tant meħtieġa. Mbagħad hemm regoli differenti għad data ta' kontabilità. U dan wassal għal problemi bekk għandna bżonn armonizzazzjoni. Minn barra dan, formuli standardizzati għandhom jiġu provduti għad dokumentazzjoni rilevanti b'mod partikolari iċ-ċertifikat ta' qabel fużjoni għanna u koll nikkonsidraw illi ikonna u koll il-rekwizit ta' lingwa wahda f'dan il-kas, preferibilment l-Inglis fl-aħħar il-protezzjoni tal-impjegati u hemm bżonn hemmhekk li nagħmlu riforma. Madana kollu minħabba sensitività ta' din il-kwistjoni din għandha tiġi wkoll ommessa minn xi tip ta' riforma. Anki għal dak li għandu x'jaqsam il-protezzjoni tal- impjegati dawn naraw illi dawn għandhom jaqgħu taħt direttiva SC u SCI e għalux dinja xi ħaġa importanti fuq medda ta' żmien twila. Issa, id-divizjoni transkonfinali. Id-dritt li kuna divizjoni transkonfinali hija xaġa protetta taħt l-libertà ta' stabiliment. Iżda kif semmejt mingħajr afas legali il-libertà ta' diviżjoni tibqa' xi ħaġa illużorja. Bekk hemm il-bżonn li l-ittitajiet legali jkunu jistgħu jeżerċitaw il-libertà ta' diviżjoni dina titlob għafa speċjali għal dawn id-divizjonijiet transkonfinali. Minn barra dana kollu, hemm ukoll raġunijiet ekonomiċi biex ikonna ukoll għafas ta' dan it-tip. Dawn id-divizjonijiet joffru ukoll oddot li huma attrajenti għal riorganizzazzjoni transkonfinali biex bekk ikon nistaw nattattaw għal bidliet fil kondizjoniet ekonomiċi u biex ikun hemm opportunitajiet ta' negozju ġodda. Jista' jkun hemm ukoll kisbiet oħra importanti iżda hawnhekk għandna wkoll vantaġġ kruċjali, jiġifieri trasferiment universali ta' lassi u l-responsabiltajiet b'forma ta' uno akto. Fl-aħħar, ir-riski potenzjali kredituri u azzjonisti minoritorji u oħrajn hija xi ħaġa li nistgħu nindirizzaw permezz ta' qafas legali li jkun adekwat. Bekk, x'għandhom ikunu il-xejrit ewlenin ta' direttiva bħal din? Id-diviżjonijiet jistgħu jiġu karatterizzati bħala riflessjoni tal-fużjonijiet irridu jiġu governati minn regoli dwar il-fużjonijiet Dan għandu x'jaqsam l-proċedura ta' diviżjoni kif ukoll regoli għal protezzjoni ta' kredituri u ħaddiema fost oħrajn u regoli għal diviżjonijiet fil-gruppi. U anki dawn għandhom japplikaw biss għal karatteristiċi speċifiċi għal fejn dawn ikunu meħtieġa. Jiena tajt aktar dettalji dwar dan fid-dokument tiegħi. Skont l-ambitu tal-libertà ta' divizjoni direttiva trid tkopri entitajiet legali kollha taħt il-tifsira ta' artiklu 54 u anki sabiex dawn l-entitajiet legali ikollhom diversi opportunitajiet għad dispożizzjoni tagħhom għandna nkopru tliet tipi ta' diviżjonijiet, jiġifieri split up, spin-off, kif ukoll il-hive down. Fl-aħħar mhux lanqas trasferiment ta' sede il-konverżjonijiet fuq livell transkonfinali. Rajna mill qorta tal-Ġustizzja illi dawn it-tipi ta' trasferimenti f'sens ta' konverzjoni huma wkoll koperti mill-libertà ta' stabiliment iżda mill-ġdid mingħajr qafas legali ċar din il-libertà hija xi ħaġa illużorja bekk hemm bżonn li l-entitajiet legali jkunu jistgħu jeżerċitaw din il-libertà u allura neħtieġu qafas legali speċjali. Minħabba dawn il-konverżjonijiet huma wkoll odot attrajenti għal riorganizzazzjoni fuq livell transkonfinali joffru argument ekonomiku wkoll. Il-konverġenza transkonfinali tippermetti l-entitajiet biex ibidlu għal reġim il ilma iħossu li huma aktar ta' benefiċċju għal bżonnijiet tagħhom. Bek dana mhux biss jgħin biex jitnaqsu l-ispejjeż iżda wkoll tkun xi ħaġa essenzjali biex ikun hemm aktar eh, kredituri u aktar sitwazzjonijiet ta' self Mbagħad għandna wkoll l-użu tal-CBMD jew l-SC dawn mhumiex alternattivi ekvivalenti. Fil-fatt dawn l-alternattivi ma jagħtux l-entitajiet dak li jixtiequ konverzjoni fejn huma jkollhom il-preservazzjoni tal-identità legali tagħhom. Il-qafas bekk huwa importanti biex ikun hemm sitwazzjoni indaqs, biex ikun hemm standards ċari u armonizzazzjoni biex ikun hemm protezzjoni tal-azzjonisti minoratori ta' minoranza kredituri fost oħrajn. Issa, l-elementi ewlenin ta' direttiva għanna jkonna konverżjoni li iżżomm l-identità. Il-entità ta' legali taħt situazzjoni nazzjonali timbidel f'entità illi tiġi koperta minn per eżempju il-pajis illi qed jospita tali qed entità, però jixtieq illi f'dan il-każ l-entità iżżomm l-identità tagħha. U allura direttiva għandha tkopri entitajiet legali kollha taħt it-tifsira tal-artiklu 54 tat-TFEU fl-interess ta' ċertezza legali jidher li huwa importanti li jkollna definizzjoni ċari tal-ambitu iżda din hija xi ħaġa komplessa minħabba li m'hemmx att legali li jarmonizza il-regoli ir-regoli li japplikaw għall kumpaniji. Minħabba din il-problema, is-soluzzjoni ideali tkun li l-adozzjoni tingħaqad ma' qafas legali dwar il-konverġenza flimkien mal l-armonizzazzjoni tar-regoli applikabbli għal kumpaniji, preferibilment standard komuni illi jkun teorija ta' konverġenza. Iżda fin-nuqqas ta' adozzjoni ġenerali ta' dan il-prinċipju għal raġunijiet ta' qafas legali għal konverġenza transkonfinali, L-operazzjoni għandha tkun trasferiment ta' sede fis-sens ta' trasferiment tal-uffiċċju reġistrat. Il-qafas legali mandux ikun joffri rekwizit illi il-kwartieri ġenerali imorru lejn stat membru ieħor. Kispegajt fil-dokumenti għaj, dana u kol jinkludi trasferiment tal-uffiċċju reġistrat. Il-qafas proċedurali bekk irid ikun ibbażat fuq il-mudell approvat għal bit-tibdil tibdiliet strutturali pas CBMD. Jrid ikun hemm ukoll regoli għal protezzjoni ta' kredituri, l-azzjonisti ta' minoranza u dana skont dak li għandna fis-CBMD. Fl-aħħar, il-konverġenza u kol trid tkun xi ħaġa neutrali u anki jorbot mal-trasferiment eh, ta' sede SE jew SCE Bħala l-aħħar parti tal-preżentazzjoni tiegħi nixtieq nirreferi għall-implementazzjoni leġislattiva. Għażla tkun illi nemendaw is-CBMD u bekk ikonna direttiva dwar id-diviżjonijiet u oħra dwar il-konverġenza. Iżda minħabba il l-elementi paralleli li nsibu f'dawn l-operazzjonijiet jider illi dina ma tkunx laqwa soluzzjoni għaliex mhux biss għandna ħafna dispozizjoni li mbagħad ikunu superflui iżda jista' jkun hemm ukoll problemi li niltaqgħu magħhom il qoddim Bekk is-CBMD għandu jiġi S jiġi kol imwassa biex ikonna direttiva għal mobilità transkonfinali. Mhux biss ikonna il fuzjoniet li ġu inklużi iżda wkoll id-diviżjonijiet kif ukoll konverġenzi għal entitajiet legali taħt artiklu 54 ta' TEFEU. Idealment il-CBMD tiġi strutturata mill-ġdid biex ikonna regoli komuni għal tlet tipi ta' trasformazzjonijiet u anki biex nirreferu għal fużjonijiet, divizjonijiet u konverġenzi. Biex bekk ikonna għafas legali ċar illi jinkludi dawn it-tlet tipi ta' operazzjonijiet u dana f'leġiżlazzjoni unika. Direttiva ta' dan it-tip toffri l-entitajiet kollha, il-faċilitajiet kollha li għandhom bżonn biex bekk ikonna opportunitajiet kbar ekonomiċi fih dan is-suq intern. Fl-aħħar, sabiex tassew ikonna stampa sħiħa, ir-regoli applikabli għal kumpaniji irridu jiġu armonizzati biex bekk ikonna standard komuni. Bekk nirringrazzjakom għal attenzjoni tagħkom u issa nwieġeb għal mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi. Grazzi ħafna għal din il prezentazzjoni Jiena namira d-determinazzjoni tiegħek namlu dak li għed proponi kollox ikun perfett fl-Unjoni. Jina kont sorpriza meta inti u koll proponejt lingwa wahda l-kumpaniji kolla. Naseb għadna l-bot minn din il-vizjoni tijak. Iżda interessanti xorta wahda. Ma nafx, jekk għanni xi mistoqsijiet mill-membri, ma jidirx li huwa l-kas. Kont ċara ħafna, iżda Mhix ħaġa l nistgħu nagħmlu għada dak li proponejt. Grazzi, nirringrazzjak. Id-dokument Iva, għandna dokument tiegħek. Għanna ħafna għawnek f-termini tal-proposti tijak. Grazzi lilkom ilkoll. Kienet prezentazzjoni interessanti. U naqru sessjoni. Nkomplu fit-tlieta u nofsinhar, grazzi.